li naħdu kull passi li nħossu li huma neċessarji ma l-autoritajiet eh, emirati biex insolvu l-kwistjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Komissarju. Seba mozzjonijiet ta' rezoluzzjonijiet li se nivvutaw fuqhom fil-11 nofs il-punt li jmiss fuq l agenda hija eh, diskriminazzjoni kontra tfajliet fil-Pakistan, mod partikolari il-kas ta' Malala Yousafzai. Signora Gomez eh, għal ftit minuti. Jikjoġbuk. Grazzi. L-attak minnaħat tal-Taliban fuq din it-tifajla tfakkarna fi traċedja fil-Pakistan fuq l-inċidenti li sar hemmhekk din l sejħa dittatorjat iżlamiku li fil-fatt huwa anti izlamiku dak li qed jagħmel it-Taliban u imur kontra l-Iżlam. il iżlam fit-twettiq ta' atti kontra in-nisa li ma jħallux in-nisa ikollhom e, edukazzjoni bażikament li ma jkollhomx dritt tal-ħajja u it-traċedja ta' Malala e, kien importanti ħafna u kien fil-sin kulħadd din l-ekkim sejħu rejat il fat li mattis li l-malala ma rridux li kolla drittijiet naħseb dan huwa issa iżejjed u żmien illi l-autoritajt eh, fil-Pakistan jagħmlu mill-aħjar tagħhom biex jilliberaw lilhom infushom minn daw il-problemi, jilliberaw lilhom infushom mill-Taliban u, u jipproteġu l-nies tagħhom, l-nies nazzjonali tagħhom kontra eh, kontra attivitajiet e, e, reliġjużi, eccetera. Ma jistax ikun l-Unjoni Ewropea toqgħod kwieta meta tara dawn l-attakki kollha sempliċiment tfajlit għax imorru l-iskola, tfajlit jiġu sforzati fi żbiġijiet ta' bil-fors, esploitazzjoni u meta jkun hemm attakki suwiċidi illi jkunu appoġġjati mill-forzi mil ta' intelligenza tal-Pakistan. Hemm bżonn li jkun hemm appoġġ f'dak li għandu x'jaqsam ma' soċjetà ċivili fil-Pakistan. Grazzi l-kellimni missa l-minuta. Grazzi, President. Dinja oxxenità qed jgħid il-kellim il-kellim. dinja l-akkuża ta' din it-tfajla ta' 14 sena malala li talbet u pretendit li tmur l-iskola biex tetu ruħa. U l-iskuża ta' oxxenità u kienet dik li la darbtejn waħda fi spallit oħra frasa. L-attentat taliban mhux biss għandu motivazzjonijiet politiċi u reliġjużi ma jrid li jikkanċella id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u li ma jħallix li jkun hemm dinjità lill mara u dritt tagħha għall-edukazzjoni. Din dawn huma ċiviltajiet li taliban qegħdin jipproponu li dinja musulman b'disprezz totali għal ħajja ta' ħaddieħor. Ovvjament aħna nikkundannaw dawn l-atti viljakki ta' kordadija imma aħna rridu li l-Iżlam kollu kemm hu l-hekk imsejjaħ Iżlam moderat iqum bil-wifqa u jqajjem il-vuċi flimkien magħna billi jikkundanna dawn ir-reati li jiskot ifisser li qegħdin jaqsmu u li jaqblu ma' dak li qed jiġri u dan ma nistgħux nittollerawh. Grazzi. Un minuto minuta għal Sinjura Andri Kine. Illum edin edin niddiskutu din it-tfajla ta' 14 sena mal-għala Jusaf Saj. Tfajla li fid-9 ottubru waqt li kienet sejra l-iskola la frasa u spallita. Ovvjament aħna fil-Parlament Ewropew nappoġġjaw sew lil malala u l-familja tagħha u r-riżoluzzjoni li għadin noħorġu bija hija ċara Taliban għandhom e, ħadu responsabilità ta' dan u huma għamlu dikjerazzjoni li ħaj jippruvaw joqtluha lil din it-tfajla jekk tidher fil-pubbliku dawn it-tfajliet u n-nisa qed jibqgħu qed ikomplu kull majmur jmur iż-żmien jidher e, e, li qed ikunu l-vittmi ta' dawn ta' il-vjolenza, tad-dit, eċċetera Jien nemmen illi kull fejn it-tfal isiru mira ta' attakki militari u jkun tollerat mill-tmexxija tal-pajjiż allura dan ma jawgura xej tajjeb għal futur. It-tfal għandhom imorru l-iskola, postom fl-iskola. It-tfal it-tfal iridu jihdu edukazzjoni u u daw id-drittijiet tagħhom eh, għad l-edukazzjoni eh, edha tiġi eh, dinna tal ilom Il-kellim li jmiss, grazzi. Issa, dan il-kas mhuwiex kas eċċezzjonali għalla volja huwa wieħed illi weġġa' ħafna dan huwa kas illi qed jiġi repetut mhux biss f'dan il-pajjiż li qed insemmu ma fir-reġjun kollu kemm hu hemm ħaġa waħda ċara illi irridu ngħidu b'mod ċar xi ħaġa li xukul ħafna drabi tibqa' silenzjuża. Parti kbira ta' din is-soċjetà jaċċettaw it-Taliban u l-prattiki il-prattiċi tagħhom dan din id-drama u tista' jkollha konsegwenza għal futur ta' dan il-pajjiż u għar-reġjun kollu kemm hu. Naħseb illi aħna Irridu nkunu ċari mal-alleati tagħna mhux biss dawk li qegħdin fl-Ewropa biex irridu insaqsu jekk hum m'għandhomx verament eh, verament raġun jaġixxu b'dan il-mod. Kellimni missa l-minuta rajna li mhux faċli illi noħduwa kontra l-forzi tat taliban meta inti personalment u l-familja tiegħek fil-fatt ikunu medda u fil-fatt jiġu maqtula. Nistgħu ngħidu li rridu eh, u nirrakkomandaw il-kuraċ ta' nies bħal malala għal dawk it-tfajli tussubin illi jmorru fiskejjel u jmorru għall-edukazzjoni anka meta jkun hemm it-teddid. Kien hemm ħafna fil-Pakistan ħafna vuċijiet li għamu biex, jitkellmu jitkelmu kontra tal ġara u aħna nappoġġjawhom dawn il-liġi fil-liġiet fil-Pakistani imbidlu ħafna fil-Pakistan imma l-problema hija fl-implementazzjoni il għaliex l-edukazzjoni bħat taliban għal xuħut tidher bħala teddida għal-jom. Kienem eluf ta' attakki kontra l-iskejjel f'din il żona tal-Pakistan, allura nafu huwa kruċjalment importanti għal-gvern biex jinvesti f'edukazzjoni universali u jiftaħ il-kurrikulu. U naħseb għandna nappoġġjawhom bl-iktar mod possibbli eh, b'kull mod biex huma iwieġbu għal din l-oppressjoni. Grazzi l-kellim li jmiss. Grazzi President. President din l-urġenza eh, tal-partiti kollha edha tikkundanna dak li ġara lil Malala l ħaġa nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil kull min għen b'mod mediku biex finalment Malala tmur eh, Birmingham eh, ġewwa l-Ingilterra il-kuraġġ ta' Malala li t-tamil kampanji kontra edukazzjoni mis-set id-dinja kollha irridu nħarsu lej situazzjoni fil-Pakistan fej 7 miljon tifel u tifla edin barra mill-iskola. Għandek zwiġijiet ta' tfost it-tfal, għandek impiegi ta' tfal jew sempliciment ġenituri li jitwerru jibżaw jibatu l-olietom l-iskola. Il-Pakistan, pajis illi għandu joffri edukazzjoni għall-menu primarja li tfal kollha, b'mod mandatorju u għandu jidħol eh, f'sistema ta' ispezzjonijiet b'saħħithom il-Pakistan huwa stat sovran ma nejdu noqogħdu ngħidulhom x'għandhom jagħmlu ma rridu nirranġaw is-sitwazzjoni. Kif tista' b'mod raġonevoli taċċetta din is-sitwazzjoni bħal din li tfajla tiġi kważi maqtula tal-li ridet mull l-iskola, grazzi. U issa s-sur Murphy għal-minuta. Grazzi President, nixti nibda bil-inuri il-rispet kbili għandi għal-Malala u l-kuraċ tagħha biex tiġġielet u tissilet favur l-edukazzjoni tagħha. L-attak ta' Taliban kontra ħajja tagħha juri dak li għaddej minnu nisa u tfajliet fil-Pakistan u l-iktar post perikolus għan-nisa mijiet ta' skejjel jiġu attakkati minn min gruppi iżlamiċi li kull ma jmur iż-żmien qegħdin jikbru dejjem ikunu il-vitmi min ikunu dejjem dejjem in-nies normali ta' speċjalment nisa u tfajliet Ovvjament, żvilupp fil-Pakistan ma jistax ikun e, eh, iżolat minn dak li qed jiġi fl-Afganistan. Il-forzi tat-Taliban f'daw iż-żewġ pajjiżi ma jistgħux isiru b'mod separat mill-okkupazzjoni mill mexxija mill-Istati Uniti tal-Afganistan u, l-attakki drone fuq il-Pakistan li għalis li sissa qatel eh, e, armajn 3000 ruħ. Il-numru 2% tal-popolazzjoni eh, ġew maqtula skont in-naħa tal-Istati Uniti u din mhijiex skuża il-gwerra permezz ta' drons fil-Pakistan hemm bżonn tintemm grazzi sul Murphy u issa ngħaddu għall-gruppi hemm blue card għaddejja. Is-Sur Murphy taċċetta? Mr. Sultano, blue card. Sul mefi tista kjoġbok tispiega l-invażjoni tal-Istati Uniti fl-Afganistan b'ritaljazzjoni għall-attakki ta' New York li qatlet 3000 ruqa x'għandha x'taqsam di l attentat ta' til ta' Malala x'għandha x'taqsam mad-dinja tiegħek illi hija id-dominata minn da' sens ta' imperjaliżmu jekk jogħġbok spjega ruħek qudiem dil-kamra. Sur Mefi faċli li nispjega ruħi, grazzi ħafna. Nixtieq nerġa' nikota mill-rapport tal-Istati Uniti l-strikes tal-Istati Uniti għamlu iffaċilitaw e, il-gruppi armati l-okkupazzjoni tal-Afganistan u l ġlita permess ta' drones fil-Pakistan bħala realtà ta' insurgency għal għal e, dawn il- dawn huma l-istess forzi li qegħdin jattakkaw il għaliex ikunu sfurzati biex irreaġixxu ta' dak li qed jiġri mill-Istati Uniti f'dan il-pajjiż tista' tiddefendi l-attakk u l-okkupazzjoni tal-Afganistan kien ċar illi huwa suċċessu li hemm pjan eżistenti, grazzi ħafna. Grazzi ngħaddu għall gruppi issa u issa l-kelma is-sinra Korola fi samil ppe Grazzi, President. Kont qiegħed insegwi mill-qrib dak li qed jiġri fil-Pakistan sa minn is-sinjura Butto sal-2010, ovvjament kienet ġiet maqtula u kien hemm u dak iż-żmien kienet meta kienu attakkawa kienet spjegat fuq l-attivitajiet li kienu qed isiru. Dan il-każ ta' Malala għal darbohra juri innu għasta rispett lej il-liġi mal-Pakistan kollu. U anka postijiet oħra, violenza kontra n-nisa u violenza kontra ħaddieħor. Ovvjament, id-dritt tal-edukazzjoni huwa parti importanti ħafna fil-ġlieda kontra terrorizmu tagħhom u l-tfajla ta' tifla ta' 14 sena tkun attakkata b'dan il-mod hija ħaġa li ma nistgħux naċċettawha u t-Taliban qed iżommu lil kull tfajla milli tmur l-iskola. Approċċ analitiku ta' dis sitwazzjoni huwa xi ħaġa li t-Taliban ma jridux. U verament għandna bżonn niġġildulu it-terrorizmu ovvjament, imma irridu naħsbu fuq it-tfajliet żgħar li huma vittmi diretti ta' dan kollu. Grazzi ħafna. Grazzi, sinja Corolla. Fisem l-SND minuta waħda. Is-Sinjura Geringer Kjoġbok. Grazzi President. id 10 Ottubru li għadda tfajla ta' 14 sena malala ġiet kważi maqtula, ġiet sparata frasa sempliċment għax titkelmet favur il-dritt tal-edukazzjoni minnaħat ta' tfajliet u qalet u qalu li li se jispiċċaw biex joqtlu jekk fil-pubbliku. E, Malala huwa każ wieħed biss kienem f'din l-aħħar sena kienem ħafna attakki kontra skejjer fil-Pakistan u s-sena l-oħra l-Pakistan daħlet leġislazzjonijiet fis-seħħ biex jipproteġu dawn in-nies li marru l-iskola imma tbaqa l-implementazzjoni biex issir. Aħna rridu nappoġġjaw u nejnu il-Pakistan biex iżomm il-livelli internazzjonali meta niġu dritti tal-bniedem u hemm bżonn ukoll li jkun hemm l-istess drittijiet għall ċittadini kollha. Għal-kelim li jmiss għal minuta waħda biss. Grazzi ħafna, Sur President. Jekk ma natux eh, il-dirtiet il-dawn il-żazah, mela l-autoritet ħartu għom l-armi. Issa, qed nifmu x'għas jiġri. Nixtieq infakkar lill kamra li din hija sitwazzjoni li tiġri ta' kuljum. Din hija sfida fil-Pakistan u każijiet bħal dawk ta' Malala ma jidrux fil-gazzetti. Imma jiprofaw jġustifikaw l-intervent tagħhom. Dawn in-nies m'għandniex ninsewom. Dan il-messaġġ resquh il-parlamentari tagħna. U qalu fl-2014 u kol fuq l-infurzar ta' drittijiet tagħhom li għamlu negozjati mal-gvernijiet u anke mal taliban għalhekk iva rridu nkomplu niġġieldu l-attivitajiet anke ma dak ġara mal-passati ma f'dan il-Parlament irridu natu appoġġ għall-organizzazzjonijiet tan-nisa eh, anke fl-iskejjel. Grazzi ħafna. Sur Nicholson għal minuta jekk joġbok. Grazzi nixtieq eh, nixtieq fejqan ta' malajr din il-tfajla din eh, kulmanda 14 sena l-edukazzjoni fil-Pakistan is-sitwazzjoni hija ta' xokk għalina l-kol. 75 miljun tfajla fid-dinja i ma natax din opportunità fid-dinja ta' edukazzjoni. Aċċess għall-edukazzjoni għat-tfal huwa dritt dan huwa lan li għandna Dan qed joħroġ ċar li f'ħafna pajjiżi din hija problema li sfortunatament eh, isseħ ħafna fost it-tfajliet. Fil-lanijiet tal-żvilupp tal-millenju eh, għanna li natu kura anke għajnuna l-tfajliet bħal malala li jaffaċċaw dawn it-teddidiet ta' kuljum. jum li waslu għal konsegwenzi gravi. Nispera li pajjiżi bħal Pakistan li għandhom ċertu impenni fuq id-drittijiet ta' tfal u l-edukazzjoni, niprovaw niksbu dawn, id-drittijiet u nappella biex nagħmlu dak kollu li nistgħu biex ngħinu l dawn il-pajjiżi. Grazzi Sur Nicholson, issa għall-Europa Hilsaw Demokratika, Sur Belder. Grazzi ħafna, Sur President, pal kollega tijaj, Sur Nicholson, jien nishtiq li nuri xewqa tijaj li malala tfiq malajr mill-ġriħi li ġarbet. Din hija xi ħaġa xokkanti, depressanti wkoll minnaħa tas sistema edukattiva tal-Pakistan. ħafna ġenituri jibatu l-tfal tagħhom F'madrasas fejn l-edukazzjoni hija bxejn u hemmhekk il-ġihad Islamista għandu attività eh, ħafna attività hemmhekk. U ħafna mid-drittijiet li mhux qed jiġu rispettati huma dak għandhom xaqsmu ma' nisa, ma' tfal u l-edukazzjoni. Il-problema hija li m'hemmx biżejjed finanzjament għas-sistema edukattiva fil-Pakistan. Malala hija minn post fejn wieħed minn kull tliet nisa biss imorru l-iskola. U dan ifisser li l-awtor tal-Pakistan ma jistawx aħallu li tkompli din is-sitwazzjoni. Grazzi sul Belder issa kellima oħrajn is-Snjura Sajja għal-minuta. Grazzi sur President dan l-attentat taqtil fuq Malala mit-Taliban għandu juri għandu jwasanna biex nuru rispett lejn, lejn il-kuraċ ta' din it-tfajla u anke ta' sħaba. Hemm bżonn ta' ħafna xogħol, riforma ta' sistema legali u l-pija jekk irridu li nwaqfu dawn l-affarijiet fil-Pakistan. Saru kampanji li għadhom għaddejjin anke issa fil-Pakistan biex jippromuovu l-attendenza tal-tfajlit fl-iskola. U importanti li nuru l-importanza tal-edukazzjoni ta' tfajliet u l-edukazzjoni mod ġenerali fis-setturi kollha tas-soċjetà. Imma l perċentual zaħir ħafna tal-tfajliet u n-nisa jafu jaqraw fil-Pakistan irridu li l-ġenerazzjoni li jkunu jistaw morru l-iskola biex ikolna Pakistan aħjar. Il-kallim li jmiss għal-minuta. Grazzi, nixtieq nissieħeb ma dawk illi kkundannaw dawn eh, dan l-attak fuq Malala li jissa saret simbolu ta' drittijiet tal-nisa u tfajliet fil-Pakistan. Nixtieq nitlob il-gvern fil-Pakistan biex jiżgura s sigurta tagħha u s-sigurtà ta' dawk kollha li jġildu għad-drittijiet tal-bnedmin. Dan l-attakk juri li l-estremisti kapaċi anke jisparaw fuq tfal żgħar għal l-opinjonijiet estremisti tagħhom. Malala permezz tal-blog tagħha tagħtu informazzjoni importanti ħafna fuq l-attakki fuq it-tfajli tul iskejjel fil-Pakistan. Nixtiequ l torbu l-awtoritajiet biex jiġġieldu d-diskriminazzjoni ta' tfajliet fil-Pakistan u sabiex jagħtuhom ukoll id-drittijiet biex imorru l-iskola. Jina naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha il-responsabilta biex tkun involuta eh, biex tiġġieled dawn affarijiet fil-Pakistan. Grazzi Sinjura Kretu. Issa naddu għal proċedura catch the eye. Għal minuta. Is-Sinjura Macroy. Grazzi, aħna bħal Unjoni Ewropea għanna l-obbligu li nipproteġu d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini kollha. Ovvjament dan irridu namluħ fil-27 stat membru imma apparti minn hekk nagħmlu da kollu li nistgħu biex nipproteġu ċittadin li qegħdin f'pajjiżi mhux stati membri għalhekk iridu nappellaw għal protezzjoni ta' drittijiet tal-nisa u tfal pakistani. nala jusafri tal-14 sena li ġiet attakkata minħabba li talbet għal edukazzjoni tan-nisa. Din hija vittma ta' violenza u oppressjoni tan-nisa fil-Pakistan. Il-Pakistan għamilet ħafna sforzi biex, biex jaddu liġijiet kontra diskriminazzjoni tan-nisa u l-violenza li dunam dak kollu li nistaw biex nuru li dan mhux biżejjed il-Global Gender Index Global Gender Gap Index huwa fost eh, lar f'dawn il-pajjiżi jridu niżguraw li l-Ewropa tagħti assistenza fil-Pakistan biex tiżgura protezzjoni ta' drittijiet ta' ċittadini. Il-Pakistan irid ikompli jimxil qoddim biex jagħti edukazzjoni u protezzjoni li tfajlit u l nisa Grazie, xora kolej, xora ċesku minutu. Grazzi. Nsmes domni presidente, indiferent de sa' u religi. Cionciavski għal minuta. Grazzi, president. Ikunx ikun il-pajjiż id-drittijiet tal-edukazzjoni jridu jkunu garantiti għat-tfal kollha u diskriminazzjoni għabbażi jekk u xmara jew raġel għandha dejjem tkun ikkundannata. L-azzjonijiet minnaħat tat-Taliban l-tajja pas-sigurta interna tal-Pakistan u għati kompromettu l-futur u koll fl-2012 kienem 250 skola ġid distrutta u il-fuq minn 700 u koll jamlu l-om ħsarrat U għalhekk inħeġġu l-awtoritajiet biex iħarsu aħjar l-iskejjel tagħhom. Jiena l-iktar jiena mħasseb b'dawk l-attakki fuq dawk it-tfajli tiżar li xieq jmorru l-iskola. Ma naħsibx li hemm l-ebda reliġjoni li tista' tipprevjeni lin-nisa milli jedukaw ruhom. L-awtoritajiet fil-Pakistan għandhom jieħdu l-miżuri kollha biex jipprevenu attakki futuri u biex jiggarantixxu li jkun hemm aċċess ugwali għan-nisa u l-irġiel. Grazzi ħafna. Sinjura Kamberg, minuta. Sinjura Kadenberg, minuta. President, f'dawn l-aħħar snin, rajna ħafna kodba li ġa miktuba fuq dan is-suġġett appuntu tal-tfajliet u tal-bniet fil-Pakistan mod partikolari fiż-żoni rurali u huma jiddeskrivu situazzjoni kif dawn jiġu miċħuda mill iskejja u mill-edukazzjoni u mbagħad jispiċċaw biex laqas jidħlu fis-suq tax-xogħol. Is-sitwazzjoni Is-sitwazzjoni tal-bniet huwa fil-fatt li huma mbagħad jispiċċaw biex jiddependu fuq il-missirietom jew kellha l-irġiel tagħhom. U jista' jkun li jkun hemm il-liġijiet però dawn li jkunu implementati fil-prattika. U jiena nemmen li aħna rridu naffaċċaw din l-isfida għandu jkun għalina u koll biex inkomplu nipromuovu ġitiet ta' hawnhekk fil-Pakistan. Nistgħu nieħdu passi fuq livell parlamentaru, però din xaġa li jridu nagħmlu grazzi tassew. Onorevoli Joland, minuta. President, din rabbija jiena kont waħda minn dawk li suġġerejt dikjerazzjoni appuntu fuq din id-diskriminazzjoni reliġjuża u dwar l-edukazzjoni. Din dan il-kas jurina li l-intolleranza u diskriminazzjoni li aħna tkellimna dwarha għadhom preżenti tassew fil-Pakistan u illi Taliban u l-Qaida qegħdin ibeżżaw lis-soċjetà biex eh, is-soċjetà ma taċċettax riformi ta' demokrazija jiena nixtieq nesprim il-kondolenzi tiegħi lill-familja ta' Malala unħedġeċ il-partiti politiċi u l-autoritajiet biex jikkondannaw dan l-attek. Jina nħedġeċ u koll l-autoritajiet biex jihdu azzjoni kontra dawk illi iħedġu diskriminazzjoni bejn il-biniet u bejn nisa u l-irġil. Grazzi ħafna, onorevoli Jolan. L-attak kien reat gravi qed nitkellmu fuq tifla tarbetax il-sena li ħarsu lejha bħala teddida. Hija xi ħaġa ta' dweja li l-gvern laqas irnexxilu jipproteġi ċittadini tiegħu sfortunatament hemm storja sħiħa hemm ukoll ministri Kristjani fil-fatt li spiċċaw vittmi għaliex dawn sfidaw il-filosofija tat-Talibani anke sa fejn pruvaw joqtlu il dawk il-persuni fil-qasam mediku li pruvaw jikkuraw lil din it-tifla hemm bżonn nikkondannaw dan l-att madwar id-dinja kollha u kien hemm nies ukoll illi rrabjaw f'Pakistan hemmhekk hemmhekk stess. Ħafna kapijiet ukoll. Jiena gburi li issa malala qed tagħmel ċertu progress anka grazzi għal tobba eh, Ingliżi f'Birmingham. Grazzi. Grazzi, onorevoli Kukam, minuta. Grazzi ħafna, President, kollegi. Nishtiq nuri l-appoċ tijaj għal din il-tfajla tarbatax 14 sena illi istieħbet f'din il-ġlieda għad-drittijiet tan-nisa. 14 sena biss kella din tifla. Kella għanda kuraċ kbir, individu ta' kuraċ u dinja l-iktar ħaġa forse li dejqet li talibani id-dritt tal-edukazzjoni u li tmur l-iskola danu danu xaħġa li għajem ħafna bizza u terror fil ħafna talibani, xaħġa li forsi iktar ta' sorpriza hija li f'soċjetà huwa possibbli li tasal sa dan Sa dan il-punt kontra tfajla ta' 14 sena tfal tifla li qed tipprova teżeċita dritt tagħha li tmur l-iskola u tieħed tirċievi edukazzjoni. tfakkarna wkoll li dinja xaġa ta' djofija wkoll għat-Talibani. Grazzi. Kjolbi ħriċi ġe. Onorevoli Remstov. Jako jeten to by nás měly vést k zamyšlení nad tím, zda je opravdu hodnou. Grazie President, jena nishtiq nejt li kazijiet simili bħal dan għandhom iħedġuna biex nirriflettu fuq il-multikulturalizmu. Forsi din hija l-istruttura tajba jina nħoss li fil-fatt mhijiex falliet din l-istruttura. U mhuwiex veru il-diskussjonijiet kollha fuq is-suġġett huma l-istess meta qegħdin jitkellmu fuq dinjità tal-bniedem daqshekk dispreċ ta' dinjità tal-bniedem bħal f'dan il-każ. Naħseb illi irridu nieqfu imparlaw fuq drittijiet ugwali. Grazzi il-Kummissarju. Gigan Quinn. Rappresentanti Senjura Ashton kondannat dan l-isparar fuq it-tifla li kienet eh, ġiet attakkata fid-9 ta' Ottubru hija ddiskriviet dan bħala qatt krudili li jmur kontra id-drittijiet kollha ta' bniedem anke dak kollha li jaħdmu għad-drittijiet ta' bniedem fil-Pakistan. Malala qiegħda tirrispondi tajjeb għat-trattament li qed ituha, din hija xi ħaġa li għandha tikkoraġġina, jiena u kol flimkien ma kolħat nishtiq nawgurala li tfiq mal-lajr. Hija xi ħaġa xokkanti wkoll li t-Taliban li ħadu responsabilità għal dan l-attakk qalu li huma ser jirġaw jippruvaw joqtlu lil Malala jekk hija xila tirkubra mill-ġrieħi li għandha. Aħna għadin pretendu li l-Gvern tal-Pakistan jiżgura s-sigurtà ta' Malala u tal-familja tagħha u nies oħrajn li jaffaċċaw teddit simili Aħna diġa smajna ħafna minant Malala li xija diġa tkelmet kontra il talibani u favur id-drittijiet tal-nisa. Aħna nammiraw l-din it-tifla u nistaw biss nammirawa. L-edukazzjoni huwa hija priorità fl-Unjoni Ewropea anka fil-qasam fil-konfront tal-Pakistan. Aħna nuqdu ħafna attenti biex niżguraw li kunem aċċess tal-edukazzjoni tal pakistan biniet aħna nixtiequ naħdmu mal-Pakistan biex inkunu nistgħu nibnu sistema tal-edukazzjoni illi twassal biex ikun hemm iktar tolleranza. Kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mad-drittijiet tan-nisa u tat-tfal huma imqajma kemm il-darba fid-dialogu li l-Unjoni kollha mal-Pakistan anka meta kien hemm il-Kummissjoni konġunta mal-Pakistan fl-2012. Anka meta Sinjor Ashton marret f'Ġunju fil-Pakistan. Fi Islamabad Aħna u koll il-gvern ta' Pakistan biex eh, jieħu ħsieb iġġittijiet tal- tan-nisa u provdejna wkoll biex ikun hemm eh, programmi biex pereżempju tieqa fi diskriminazzjoni tal u l violenza kontra tfal u n-nisa kif ukoll it-traffikar tal-bniedem hemmhekk hemm leġiżlazzjoni ġodda li ġew introdotti u aħna nixtiequ naħdmu ktar mill-viċin ma' reġuni differenti li għandhom ħafna iktar responsabilta l-lum il-ġurnata f'dawn l-oqsma. Aħna però imħazba ħafna eh, dwar dawn is-sitwazzjonijiet fil-Pakistan. Hemm pjanijiet li ġew adottati aħna nixtiequ intejbu dawn il-ftehim billi jkun hemm dialogi fuq pereżempju l-istat ta' dritt l-aċċess għal ġustizzja u anke għad-drittijiet tal-bniedem li niġġieldu l-estremiżmu ukoll u mistenni li se jkun parti minn dan id-dialogu aħna nixtiequ li jkollna iktar kooperazzjoni mal-Pakistan fis-snin li ġejjin. L-istituzzjonijiet demokratiċi tal-Pakistan u li nagħtu l-appoġġ tagħna lil dawn għandha tkun ukoll priorità għalina. Dan l-att li seħ fil-9 ottubru wassal għal ħafna rabja u koll fil-Pakistan. Kienem reazzjonijiet bħal, per eżempju, li l-Pakistan mandiġ tħalli l-futur ta' tfal tkun perikolata minn gruppi bħal dawn, ġifiri minn dan it-tip ta' estremizmu. ħna namlu għanna nagħmlu l-almu tagħna biex nejnu l-dawk li qegħdin fil-Pakistan li kienu l-esti li jitkellmu kontra il-terrorizmu u anka kontra il-violenza. Grazie ħafna, Senjora Kummissarju għanna xi proposti għal riżoluzzjoni abbozz serru mbagħad nivvotaw fuqhom fil-11 nofs issa ser nimxu għal eh, sitwazzjoni fil-Kambodja. Onorevoli Gomez.